Porta Sinra Gardini il konklużjoni tal-emenda ta' doa għal protokoll ta' Kyoto. L-votazzjoni wahdini, għal votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Il votazione maluqa. Ho capito, un attimo. Iva, fimtkom. Mantkomx x'alfejn tollu leħinkom, jgħid il-President. Il-testo è approvato. Il-test ġi approvat. Nati il-kelma lil deputat. Minħabba l-fat li nisem tajjeb, jekk joġobkom deputati rispettaw il-presidenza u tollux leħenkom. Nifem, nismakom u mandiġ bżon min li leħnu miħaj. Aħna kolla nista ta' edukazzjoni tajba unek. È una questione di buona educazione. Hija questione ta' edukazzjoni. Mela, natik deputat il-kelma issa. Grazzi tassew, Viċi President, dinja tini darba li jinti njurajtni meta jina kontet nesprimi manjiri tajbin om bil-wifqa u kontet nitlob għal-mozzjoni. Jina xtaqt nġbet l-attenzjoni għal kapitlu 6 tar regoli tal-proċedura proċeduri ta' mozzjoni ta' interruzzjoni, wieħed disa wieħed, sospensjoni jew elu ta' sessjoni. Dalodu jina għajin dan il-punt u d-diemek, inti omt u tlaqtlem. lem, ħallejtni minar ma' weġibt il-mistoqsija tijaj. Jekk erbajn membru ta' din il-Kamra jiddeċidu li umu bil wif f'dan l-istadju, aħna intetolati li kolna votazzjoni dwar jekk aħna namlu sospensjoni tal-mozzjoni u sessjoni tal-lum fuq it-trattament li aħna kellna fuq it-TTIP Dan se jibat sinjal ċar li kostituenti tagħna li aħna tnappoġġaw lilhom u għalhekk qed nitlob li l-40 membru ta' din il-Kamra iqumu bil-wifqa u aħna rridu nisospendu din is-sessjoni eh, wieħed disa wieħed jekk intom tappoġġaw din l-opportunità. Allora questa mattina la Mela dalodu it-talba tiegħek saret meta meta seduta kienet diġaġit ġiet sospiża. Issa bbażi ta' artiklu 191 40 deputat talbu is-sospensjoni tal-sessjoni jiena ikolli nressa għal votazzjoni it-talba sospensjoni se namlu għal votazzjoni elettronika miex jissospendi seduta u min ma jixtieqx jissospendi seduta. Ser nivvutaw ġifir nieqfu mis-sessjoni u l-bqija inkomplu bis-sessjoni mela nivvutaw u l-votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Il-votazzjoni maluqa. La proposta. Il-proposta maddic. Naddu u nimxu l-qoddim bil-votazzjoni, sur onorevoli. Nati l-kelma mill-ġdid il-deputat. għabbażi ta' regolament 152 u 190 fl-interpretazzjoni qed tiġi motija l-miżura li tiġi għadġornata diskussjoni irrid jiġi indikat ukoll id-data, is-sija u l-ħin meta din se terġa' ssir din ma saritx għal dan il-każ u għalhekk nixtieq nitlob li li naddu l-messaġġ il Schulz li nkunu nafu meta ser ikun hemm nista' nitkellem bl-Ingliż jekk m'hemmx traduzzjoni. hemm bżonn li għabbażi tar-regolament nittama li ħirġa traduzzjoni tajjeb li wkoll natu lok u natu eżattament meta ser ikun il il-ħin u flima sessjoni ser ikun hemm il-laqa ta' TTIP. E meta ser tiġi posposta id-diskussjoni ta' Tite. Aħna rridu namlu x tagħna fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali anki forsi nifissaw għax tal ta' Lulju. Forsi issa nistgħu nkomplu bil-votazzjoni. Da mattina non si è... Dall'odu ma ġiex diskuss l-aġġornament ta' diskussjoni fuq il-votazzjoni, ġi diskuss biss u ġi deċiż fil-fat li nipposponu diskussjoni minħabba l-fat li deċiżjoni tal-posponiment tal-votazzjoni tieħdet mill-President. Naddu issa l-rapport tas Sur Lavija il-tejjib tal-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar il-partiċipazzjoni tal-Iżlanda fit-tieni perjodu ta' impen tal-Protokoll ta' Kyoto. Id-deputat li Kjoġbok. Mux ser nħu ħafna fit-tul, għandi ftit tħassib. Għanna ser nitkellmu dwar kwistjoni umanitarja. Il-President Schulz kien f'saħħtu l-biraħ flaxija, però aħna kien diskussjoni iffissata l-lum fil-plenarja u issa eh, ma mhux qiegħed magħna l-President u nixin kun naf jekk hux saħħtu jew le. No mi sembra una Ma naħsibx li din hija kwistjoni marbuta mal-sessjoni tal-lum. Mela ngħaddu issa l-votazzjoni fuq rapport ta' Sur Lavija, l-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazzjoni maluqa. It-test G approvat. Issa nistaw naddu għal votazzjoni tal-rapport tas sinjura Sipel, l adezjoni tal-Kroazja għal konvenzjoni dwar l-assistenza reċiproko f'materja kriminali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftu. La votazione è chiusa. Il votazzjoni maluqa it-test ġi approvat. Naddu issa għal rapport ta' Sinjura Hozmenova l-adeżjoni tal-Kroazja għal konvenzjoni dwar il-ġida kontra l-korruzzjoni tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropew jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. La votazzjoni nomina l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Naddu issa għal rapport ta' Sur Lansbergis fuq il-stat ta' relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Russja. Paragrafu wieħed it-test oriġinali ser nevvitaw fuq żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur. Minu kontra? Min astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minu favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. namlu verifika fuq it-tieni parti il-votazzjoni miftuħa. La votazione Il-votazzjoni maluqa. Addiet. Il-test oriġinali ta' paragrafu 2 naqsmu f'żewġ partijiet l-ewwel parti, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi adottati t-tnif parti minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 3 tat-test oriġinali maqsum żewġ partit l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 3, tini parti. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Addiet. Amenda 11. Maqsum f'tlet partit. L-ewwel parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Tini parti minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tilet parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5 test oriġinali maqsum ferba partit l-ewwel parti minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tilet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Raba parti minu favur, minu kontra, minu astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7, il-votaw f'żewġ partijiet minu favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti, votazzjoni monominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 11 għanna maqsum zewġ partijiet. L-ewel parti minn favur, minn kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 12, test oriġinali, maqsum ferba partijiet. Għanna amenda, orali, tal-onorevoli Mezersis,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 Bene, sono più di 40. Ivan aktar minn 40 persuna. Li joġbok. Issa li naf li l-Front Nazjonal ħadu self ta' 49 miljon euro minn bank russu jider li jemek għanna interess, konflitt ta' interessi u għalek mandomx jitħallew jivvotaw. Madame Le Pen. Signora Le Pen. jien naħseb li intom edin tabbużaw mill-impunità tagħkom. Anzi, mill-immunità tagħkom, qed tajdlu skandlu hawnhekk. Tafu li il-Front Nazzjonal ħaqlu minn bank russu qatt maħbejna xejn, però bil kontrat tiegħek aħna ma nistgħux ninxtraw. U għalhekk inti ħati tal-affarijiet li inti attakkuza l ħatti bihom. Tajb, wis mela, naddu issa l-paragrafu 12, test oriġinali, mingħajr l-emenda orali, ser nivvutaw ferba partijiet. L-ewwel parti, appell nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa it-test approvat. It-tieni parti appell nominali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. It-test approvat. It-tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa it-teġi approvat, ir-raba parti, votazzjoni monominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. It-teġi approvat. Wara l-paragrafu 12, l-ammenda 12, minu favur. Minu kontra astenzjonijiet, namlu verifika, elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 15. Il-test oriġinali maqsum żewġ partit l-ewwel parti minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minu favur. Miru kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 16, test oriġinali maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti unu favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tini parti, unu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 17, test oriġinali maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur. Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Wara l-paragrafu 19 għanna test għanna eh, eh, kommentora li mis-Sinjura Hautala. Sur President, jien nixtieq li nżidu ngħidu paragrafu qasir wara paragrafu 19 kif ħajdilkom kif inhu. Kif aħna nisqu li il-liġi ġurnata fuq organizzazzjoni barranin permetti il-proibizzjoni ta' NGOs li jeddu il-kapacitaj difensivi ta' russija jew il-bazi tagħhom tħassibna meta nqisu il-tedit li hemm kontra s-soċjetà ċivili. Sono più di 40. Hemm iktar minn 40 deputat li imorru kontra l-amenda orali. Naddu issa għall-amenda orali li jmiss ta' Sinjura Hawtala u tixtieq tagħmel votazzjoni nominali. Onorevoli Awtala, għandek talba l-amenda orali hawnhekk? Sur President, huwa iħassibna aktar jekk il-kollegi jekk mill-lemin estrem ħser imorru kontra dan li ser najt, Nissuġġerixxi li f'paragrafu 21 nagħmlu ċertu bidliet Il-Parlament Ewropew jitlob l kummissjoni sabiex jipproponi leġizlazzjoni ta' sikura e trasparenza totali tal-bażi eh, tal ħolqien ta' partiti politiċi skont il-dak li għandna fil konsil tal-Ewropa. Anki partiti interessati ekonomiċi li sabu barra l-Unjoni Ewropea aħna nitolbu għal trasparenza. C'è qualcuno che si oppone a questo emendamento? xi ħadd li ser jopponi kontra dan l-amendament? Non ci sono, non ci sono 40 parlamentari. Ma jidrix li hawn 40 deputat li jishtu jitkellmu, jitkelmu, pero sur Gol xixtieq jitkellem. Jina xtaqt sempliċement nitlob l-Onorevoli Hawtola li jekk din kien iċċett u wkoll il-banek tal-Istati Uniti, tas-Saudi Arabia u anki tal-Vant Nofsani u b'nadi oħra f'dak il-każ aħna lesti nappoġġaw dik l-idea wkoll. Eh, Sur President, jiena nista' niggarantixxi li din hija talba għal trasparenza sħiħa tal-finanzjament għal kull partit politiċi politiku imma trasparenza minnaħa ta' kulħadd. Issa ngħaddu għal votazzjoni fuq il-votazzjoni orali u nivvutaw issa. Votazzjoni miftuħa. La votazione chiusa. Votazione maluqa. Il test ġi approvat. wara li rajna l-konsiderandum ta' paragraf tal-amenda 19 nistaw naddu l-votazzjoni favur kontra għadda. L-ewwel parti sta nivvutaw fuq l-amenda li jmiss minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa H test oriġinali minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premassa O, b'test oriġinali maqsum żewġ partit l ewel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Namlu verifika elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa it-test approvat. Nevutaw fuq il-rezoluzzjoni fuq votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Passiamo Issa nadu għal rapport Saudargas Strategija Ewropea Sigurtà tal-Enerġija wara paragrafu wieħed mela emenda numru 5 minnu favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 7, test oriġinali żewġ partijiet minnu favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragraf 11, test oriġinali, minu favur, minu astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 21, test oriġinali, l-ewwel parti minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tini parti minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 24, test oriġinali, erba partijiet, l-ewwel parti minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet t-tini parti minn huwa favur kontra astenzjonijiet naħseb li ma nagħmlu namlu verifika elettronika fuq it-tini parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test maddiċ. Tillet parti minn ma favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ e, raba parti minnu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ namlu verifika elettronika fuq ir-raba parti minn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Jekk irrobkom, ollu idejkom. Paragrafu 25, test oriġinali, żewġ partit l-ewwel parti minnu favur. Minnu kontra. Astenzjonijiet, għaddiet, it-tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet, namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, disa voti ta' differenza. Paragrafu 32, test oriġinali għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Kelli bżon il-bessi innuċċali biex naqra sewa. Paragrafu 33, test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 34. Paragrafu 33 mela namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test maddiċ. Paragrafu 34 test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Peress li il-marġni ta' differenzi dejjem u ma ikbar ġifiri jek joġobkom u l-għodejkom għalli mandux namlu dawn il-verifiki mela 38 favur kontra astenzjonijiet eh, ma diċ għet nitkelmu dwar l-ewel parti l President jiskuza ruħi ruħu dil-parti għaddit it-tini parti minn ma favur kontra astenzjonijiet naseb eh, maddiċ ma namlu verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 38, emenda 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa il-test eh, maddix 39 emenda wieħed votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Il-votazzjoni maluqa. it test approvat. Paragrafu 40. Test oriġinali f'żewġ partijiet minn favur l-ewwel parti. Min huwa kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddijiet. Paragrafu 41 test oriġinali żewġ partijiet mill-ewwel parti minna favur, huwa kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti huwa favur, kontra, astenzjonijiet Naseb li maddiċ namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 43, test oriġinali minnu a favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet, paragrafu 44, test oriġinali żewġ partijiet. Tip li l-ħagġa kienet ovvja, ma tridu tamlu mela verifika elettronika fuq 43 namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test għadda. Paragrafu 44, test oriġinali żewġ partijiet minn huwa favur, minn huwa kontra, minn astenzjonijiet għaddit it-tieni parti minn huwa favur, kontra astenzjonijiet naħseb li ġi għaddit ma nagħmlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Wara 44 emenda għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test maddiġ, paragrafu 45, test oriġinali maqsum fit tnejn l-ewwel parti favur. Votazzjoni miftuħa, skużawni. Votazzjoni nominali. votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat, it-tini parti l-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-vot. Il-test ġi approvat, paragrafu 46 test oriġinali minn favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 49 test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragraf 55 b'test oriġinali minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 58 test oriġinali minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika. Hemm ħafna membri tal-Parlament Ewropew li ma jollu xoħdejjom u peress li differenza ta' 10-8 voti ġifiri jekk jogħġobkom ollu dejkom votazzjoni ma' luqa għadda test. Paragrafu 60, test oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu huwa favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, it parti minnu huwa favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, 61. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 61, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 68, test oriġinali minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet Paragrafu 71 test oriġinali minnu ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 73 test oriġinali li żewġ partit l-ewwel parti ma favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet it-tieni parti favur. Kontra, astensjonijiet, għaddiet. Paragrafu 74 test oriġinali ma favur, kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 77 test oriġinali li żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġie approvat. 78 test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġie approvat. Paragrafu 79 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minnu ma' favur. Minnu ma' kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu ma' favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 80 test oriġinali minnu ma' favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 83 test oriġinali l żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 84 test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 87 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti minn ma favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa it tesġi ġie approvat paragrafu design test oriġinali minn ma favur kontra Astenzjonijiet għaddiet paragrafu 91 test oriġinali minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 92 test oriġinali minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 94 test oriġinali minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 102 test oriġinali minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit Paragrafu 103 test oriġinali minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 110 test oriġinali minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Mbagħad wara 111 menda tlieta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-test maddix, emenda seba, minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 116, test oriġinali, żewġ partit l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 117, test oriġinali minn favur. Kontra. Astenzjonijiet Għaddit, paragrafu 118, test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti minn ma favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Il-test ġie approvat. Paragrafu 119, il-test oriġinali. Minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 124, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tasġi approvat. Paragrafu 125. Test oriġinali minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 127. Test oriġinali minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 129. Test oriġinali minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 130. Test oriġinali minn ma favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 131 test oriġinali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 132 test oriġinali minwa favur, minwa kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 133 test oriġinali minwa favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Mbagħad wara 139 eh, sottotitoli test oriġinali minn huwa favur, minn huwa kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 141 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur. Kon astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti minn huwa favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 143 test oriġinali minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 145 test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 151 test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 152 test oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 155 test oriġinali minn favur kontra Astenzjonijiet għaddit paragrafu 156 test oriġinali minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa B test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa H test oriġinali minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa i test oriġinali zewġ partijiet l-ewwel parti minnu huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Konsidran premessa li minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa il, il kej minu favur, minnu kontra, Assenzjonijiet għaddit. L-ewwel parti s tieni parti minn favur kontra assenzjonijiet għaddit. Premessa R minn l-emenda erba minn favur kontra assenzjonijiet ħani verifikawa. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni ma' għaluqa. ma It-te minu favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Lu, anzi ħani verifikaw din. Għodha kjus? Votazzjoni maluqa, għaddit. Il-lu, minn il-test oriġinali b'żewġ partit minnu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Il-waj minnu favur minnu kontra assenzjonijiet għaddiet. Il-premessa Z, il-test oriġinali, il-votazzjoni miftuħa, mod nominali. Il-votazzjoni hija magħluqa. Approvat. Il-premessa B minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. La C minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. La D minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. la eh, minu eh, il-test oriġinali f'żewġ parti fl-ewwel parti minu favur kontra assenzjonijiet għaddit, it-tieni parti minu favur kontra assenzjonijiet għaddit il-premessa A J minu favur kontra assenzjonijiet għaddit, la ke Minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet? Għaddit. La E. L-Onorevoli Gomez. President, għabbażi tal-regola 175 Jiena nixtieq nagħmel point of order. li l President li jibgħat test lura l kumitat meta jkun hemm aktar minn 50 emenda jew votazzjonijiet maqsumin. U dan huwa l-każ dan ir-rapport imma il-President ma żilx li juża din il-prerogattiva lek jiena naħseb anka il-kollegi tiegħek qegħdin jasbu għalfejn għamiltek fi rigward ta' rapport li jħor ta' TTIP. Eh, kienet xi raġuni partiġana din xaqt inqajjem dan il-punt. Issa tar twist biex isemmi il-kustjoni. Il-kustjoni hija taħt id-diskrezzjoni tal-President u l-President iddeċida hekk. La u issa għandna il-votazzjoni fuq it-test oriġinali minnu favur, minnu kontra, min jastjeni għaddit. il-rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni miftuħa b'mod nominali. La votazione. Il-votazzjoni maluqa. U il-test maddix. Onorevole Almayer. L'onorevole Almayer. Grazzi ħafna. Xtaqt nispjega xi ħaġa lil kollega tiegħi kiku attent tal-votazzjoni kien jinduna illi kien hemm ftit emendi fil-fatt il-votazzjoni kienu kollha fuq it-test oriġinali ma kienux voti fuq emendi għandu darboħra jistudja aħjar il-lista tal-votazzjoni. Passiamo. Naddu issa għal rapport li jmet il-rapport annwali tal-Kumitat ta' Supervizjoni tal-Olaf. Għan nivvotaw fuq il-proposta ta' rezoluzzjoni prezentata minn tlet gruppi. Il-votazzjoni eh, fuqa ħatkun waħda nominali u l-votazzjoni hija miftuħa. La votazione. Il-votazzjoni hija malua. Il-test G approvat. Nandu issa għal situazzjoni fl-Ungerija, mozzjoni għal rezoluzzjoni ta' erba gruppi. Tielet paragrafu, test oriġinali, wieħed ta' jivvota fuq żewġ partijiet l-ewwel parti, il-votazzjoni miftuħa minnu favur, minnu kontra, Astenzjonijiet? Ħan verifikawa. La votazzjoni be. La votazzjoni hija miftuħa. La votazzjoni. votazzjoni hija magħluqa. Il-test approvat in-naħa ta' xellu kek joġobkom ullu eh, holiday.com so għax inkalli jkun diffiċli għalija biex eh, bajna nara eh, jekkux qed taqblu jole. It-tieni parti minnu favur minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 5 minnu favur l-ewwel parti minnu kontra min jastjeni għaddiet. It-tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu 9 fuq it-test oriġinali. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. għaddit, Il-paragrafu 10. Ħan verifikaw il-paragrafu disa, Il-votazzjoni miftuħa b'mod nominali. La votazzjoni. Il-votazzjoni jamaluqa. Il-test approvat. Mela paragrafu 10, test oriġinali minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 11, il-test oriġinali fi tlet partijiet l-ewwel parti minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Il-tini parti minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Għani verifikaw għat-tieni parti, b'mod nominali. Il-votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Votazzjoni hija magħluqa. Il-test approvat. Il-tielet paragrafu, minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Il-paragrafu 12, il-test oriġinali minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Il-premessa F, il-test oriġinali. Tiħan verifikaw il-paragrafu 12, il-test oriġinali. Il-votazzjoni elettronika miftuħa. Il-voto. Il-voto Malu. U test approvat. Il-premessa F, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Ħan nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmija il-votazzjoni nominali li ġiet eh, irtirata l ħan votaw bidejna minnu favur minnu kontra. Tidu tollu idejkom. Inkalla jkun niverifikaw b'mod nominali. Mela, ħan votaw b'mod elettroniku. Jgħid il-President. Il-votazzjoni miftuħa. Nisma tajjeb jgħid il-President. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Passiamo alla relazione 2004. E Naddu għal rapport ta' progress tal-2014 dwar il-Turkija. Mela, għanna għanibdow fuq l-emenda 31. Minu favur, minu kontra, għas-sentaniet għaddit, L-emenda, għanzi, il-paragrafu 9, emenda 24, il-votazzjoni nominali miftuħa. La votazione è... Il votazione maluqa il-test maddix: il-15 issa, l-emenda 28 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiex, 37 minu favur, kontra, astensjonijiet Par il-paragrafu 16 l-emenda 30 minu favur, minu kontra, astensjonijiet maddiex. Il-emenda 15 minnu favur, minnu kontra, l-assenzjoniet, maddiċ. L-paragrafu 23, emenda 16 minnu favur, anzi, l-votazzjoni elettronika u l-votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test maddiġ. L-emenda 32 minnu favur, minnu kontra, assenzjonijiet, għaddit l-emenda 33 paragrafu 29 minu favur minu kontra sensonijiet għaddit. Wara 30 l-emenda 9 minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emen il-paragrafu 32 l-emenda 17 minu favur minu kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda 4 minu favur kontra sensjoniet għaddit. L-emenda wieħed taqa. Il-paragrafu 33, l-emenda 34 minu favur. Kontra. sensjoniet għaddit. L-emenda 18 minu favur. Anzi taqa. Il-paragrafu 34, l-emenda 38 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Ħani verifikaw 38. Voto chiuso. Votazzjoni maluqa. Maddiċ fil-fat. Emenda, ħamsa minu favur, minu kontra, Assenzjonijiet? għaddit. Paragrafu 35, emenda 35. Anzi, ħan ċekjaw l-emenda 5. Vota chiuso. Votazzjoni maluqa. Il-test approvat. Għalek il-bisinu ċali jgħid il-President. Il-paragraf 35, emenda 35, il-votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Maluqa. U t-teġi approvat. Il-paragrafu 36, emenda 19, minu favur, minu kontra, assenzjonijiet maddeċ. Emen, il-paragrafu 37, emenda 20, minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, maddeċ. Il-36 minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 38, il-test oriġinali f'tlet partijiet l-ewwel parti, anzi f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti minnu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 39, l-emenda 26 minnu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Il-42 minn l-emenda 21 minnu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 44, emenda 22, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-voto. Il-votazzjoni jamaluqa. Il-test maddix. Il-paragrafu 44, il-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur, Minu kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minn favur, minnu kontra, Asensjonijiet għaddit. Wara l-paragraf 44 l-emenda 7 minu favur kontra Asensjonijiet Naħseb li ġta provata, maħjar namlu verifika, l-votazzjoni elettronika hija miftuħa. Il-voto è chiuso. Il-votazzjoni l magħluqa it-teġi approvat, l-emenda 23, votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa. Il voto Votazzjoni maluqa. it test approvat. L-emenda ta' wara l-paragrafu 46, l-emenda 27, votazzjoni miftuħa naqra żenin anka biex tivvutaw b'mod elettroniku, kulħadd jidher jien. Il-votazzjoni hija magħluqa u it-test l-emenda tnejn, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Il-test maddiġ. Mela, l-emenda 12 issa minu favur? Kontra? Asenzjonijiet? E eh, se non alzate le mani. Jekk ma se tollu jdejkom diffiċli biex niverifi biex nara. Mela l-votazzjoni nominali hija miftuħa biex nagħmlu verifika. Il voto è chiuso azzjoni maluqa. Il-test approvat. L-emenda 13. Minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet. maddeċ. Il-premessa B. emenda orali tal-Onorevoli Sommer. Onorevole Sommer, c'è un emendamento orale. Emendamento orali, Onorevoli Sommer. didn't it function? Ah, no, funziona, funziona. No, It's okay. Now, jetzt geht es, jetzt geht es. Die Tücken der Technik. Ja. Et taħdem issa. It-teknoloġija. President li nixtieq nissuġġerixxi huwa illi hawnhekk eh, nikkoreġu żball. Il-kliem in the next five years namlu in this legislative term fija. U dan biftajim rapporter Chi a favore dell'emendamento? Minu a favur l-emendorali? Minu kontra? Min jastieni? Addit. Il-premessa che l-emenda 14 minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet? Maddiċ. Wara il-premessa ke l-emenda 29 minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet? Ħanamlu verifika, il-votazzjonija miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat. Mela ħan votaw fuq ir-rezoluzzjoni kollha kemmi permezz ta' votazzjoni elettronika u l-votazzjoni hija miftuħa. Il voto è chiuso.